Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. Signori, eżis kollegi, it-tlieta u ħamsa mela ejja nibdew. Għandi l-unur pjaċir li nintotuxilkom il-Ministru għall-Ekonomija Malti, Christian Cardona, għal-kumpaniji Zaru Kol, jgħet jirrapprezenta il-Konsil u l-Presidenza Maltija u ħaj prezentana il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija. Għawek fiħdan il-Komitat tana fil-qasam tal-Kummerċ Internazzjonali naħseb li kulħadd jaf x'inhi s-sitwazzjoni li l-kummerċ internazzjonali bħalissa tpoġġa fil-qoċċata tal-aġenda internazzjonali f'termini ta' priorità għandna żewġ avvenimenti li ġraw matul l-aħħar sena fostom l-elezzjoni ta' Sir Trump u anka l-ewwel azzjoni li ħa jidru li jatatuna indikazzjonijiet ta' sinjali li hemm bżonn naħdmu ħafna iktar fuq il-livell tal-kummerċ internazzjonali u koll kellna l-avveniment tal-Brexit u allura rridu niddiskutu il- relazzjonijiet kummerċjali ma' dan l-Istat membru ddeċida li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri l-Presidenza Maltija għandha biċċa xogħol kbira fi sitt xhur li ġejjin u l-Parlament Ewropew appoġġa lill presidenza għalli bekk nikkoperaw flimkien tajjeb u bekk ukoll nistabilixxu lan għalli bekk nilqu flimkien riżultati kostruttivi. Il-Brexit u situazzjoni internazzjonali semmejt il-kom huwa kuntest illi dwaru aħna ħarres u ċertu proposti leġislattivi dal-għodu diskutejna l-proposta l-ġdida għal metodoloġija alternattiva għal pajjiżi jew setturi li mhumiex qegħdin jirrappreżentaw proċeduri normali U brabta madan u koll għanna proposta leġislativa fuq il-modernizzazzjoni ta' TDIs. Il-Konsil issa wara sentejn u nofs senatat il-mandat ħalli nibdew bil-negozjati u nittamaw li kull nistgħu nibdew f'nofs frar bil-negozjati dwar l-istrumenti tad difiża tal-kummerċ TDIs. Aħna adottajna l-lum il-proposta leġislativa fuq il-, -proposta minerali ġejjin minn zoni ta' konflitt u nittamal matul il-prezidenza ta'kom kun nistaw nifirmaw dan il-ftejim li huwa verament kisba importanti ħafna u għaparti minn hekk ukoll għandna proposta leġislativa oħra ta' dual use li hija proposta leġislativa importanti ħafna għal politika kummerċjali bażata fuq il-valur u nittamaw li nkunu nistgħu nkomplu naħdmu u niddiskutu din il-proposta b'kooperazzjoni tajba bejnietna. Għanna u kolċertu ftejim kommerċali li għet niddiskutu dal-għodu dottajna l-ftejim ta' sita u matul il-ġemat li ġejjin aħna ħankomplu niddiskutu dan il-ftejim ħalli naraw kif nistaw nimplementaw kif suppost. ħajkonna u kol ftejim ma' Singapore wara d-deċizjoni tal-Qorti tal-Ġustizja tal-Unjoni Ewropea u anka ftejim mal ġappun speċjalment dwar l-ewwel kummenti illi semmejtu l-kom fuq situazzjoni internazzjonali naħseb li għamel sens li aħna naġru kemm jista' jkun in-negozjati mal-Ġappun u apparti minn hekk ukoll mżon illi namlu ħafna iktar enfasi fuq is-sistema internazzjonali multilaterali ħalli nsaħħu sistema fiħdan il-WTO. Ħalli WTO bħala sistema tinqerriġ minn xi ftit mill-membri tagħha. Aparti minn hekk hemm il-kwistjoni ta' trasparenza u l-kooperazzjoni bejn il-Kunsell u l-Parlament Ewropew li huma punti importanti ħafna u anka il-negozjati interistituzzjonali dwar il għat-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti. Tajjeb, mela naħseb li għandkom ħafna ħafna xtamlu l-agenda iżda nistiden lilek sabiex inti tippreżenta prioritajiet Grazzi, warrofsna tajjeb. Grazzi tal-li l-għajtna l-lum u nishtiq nilqa id-delegazzjoni tagħna fil-Parlament Ewropew u anki billi nifraħ lilek President tal-li ġejt erġajt ġejt elett ta' bħala President tal-Kumitat flimkien mal-Viċi Presidenti u illi anki huma ġew eletti tarbohra. Inti fil-fatt għamilt introduzzjoni qasira, però fija kollox fuq il-prioritajiet tagħna jusa bħala xempju ta' tama, ta' prosperita, zviluppu paċi. U din il-kizba kbira kienet riżultat tal-vizjoni tal-pjunieri tal-proġett Ewropew fi żmien meta ħafna oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu u jekk nistgħux naħdmu flimkien. U fis-sittin anniversarju fil-proġett Ewropew imislinna Malta li żar stat membru l-privileġġ u l-opportunità illi nipresedu l-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih iridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena, il-koll għandna dmir li nipproteġu dak li ksibna sal-lum u nikkomunikaw il-benefiċċji ta' dan il-proġett li ċittadini tagħna. Benefiċċji li xi kultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu il-qoddim lejn il-futur. U l-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid. Zviluppi riċenti kif qal Bernd madwar l-Unjoni Ewropea moċċar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun aktar viċin il-poplu tagħha u li tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar għal ċittadini tagħha li għatuhom iċ-ċans jilqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jirnexxu fihom. L-avvenimenti politiċi li għajna sena l-oħra ħallew marka fuqna il-koll. Il-bżon ta' riforma għatma kien daqsek urġenti u lajta biex nkunu viċin in-nies għatma ma kienet daqshekk ċara. L-avvenimenti ta' sena l-oħra ċaqil u l-pedamenti tal-proġett Ewropew kif konna nafuħ. Malti hija determinata li tagħti l-kontribut validu tagħha għal proġett Ewropew nispiraw li matul dawn is-sitxur tal-presidenza permess tal-ħidma tagħna fil-Kunsill u tal-ħidma magħkom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha. Nafu li sitt xhur huwa perjodu qasir ħafna fil-waqt li ninsabu ambizzjużi li nikkontribwixxu biex immexxu l-proġett il qoddim u nagħmluh aktar kredibbli qegħdin inkunu realistiċi. Nafu x'inhuma l-limitazzjonijiet tagħna iżda nafu wkoll x'inhi s-saħħa tagħna. U qegħdin immorru qudiem id-delegazzjonijiet l-oħra fil-Kunsil bħala interlokutur onest minajr aġenda moħbija, minajr pretenzjonijiet. Bl-istess mod se nkunu għedin naħdmu maqom fil-Parlament Ewropew fi spirtu ta' kollaborazzjoni u onestà. Il-fatt illi il-pajis tagħna għandu Prim-Ministru, Deputat Prim-Ministru, Ministru tal-Finanzi, kif ukoll kap tal-Oppożizzjoni li kollha servew bħala membri tal-Parlament Ewropew iwassal biex żgur nifmu l-importanza li għandu il-Parlament Ewropew u ntkom il rappresentant dirett ta' ċittadin Ewropej biex tilleġizlaw fl-interess tagħhom il-kollu. Ninsabu gburin li qegħdin nassumu l-Presidenza tal-Konsill propju f'dan il-moment. Prinċipju ewlieni li se jgwida l-Presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li jġib liċ ċittadini Ewropej aktar viċin xulxin bħala konsumaturi, bħala nies li joħolqu l-ġid bħala stakeholders. U propju għalhekk li identifikajna il sit prioritajiet tal-immigrazzjoni, il sigurtà is-suq uniku, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi għaliex ġenwinament nemnu li l-popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinstema' ma nħossx li għandi nidħol f'kull priorità b'mod individwali Għal daqstant bil-permess tijak, sur Lange ħanitkellem fuq il-program ta' ħidma fl-oqsma li l-Kumitat ta'kom jiddiskuti u jaħdem daqstant fuq. Dear Chairman, members of the Intercommittee. Eh, signori, membri tal komitat u għabbi pjaċir kbir u onur kbir li jena eh, neprezenta il-kummerċ tal- komitat gvern Malti għal 2017. Eh, Din hija esperjenza e, u Malta għall-ewwel darba tieħu rol attiv fl-Unjoni Ewropea aħna nemnu fil-valuri demokratiċi għawijin u nħossu li l-impenn bejn il-Kunsill u il-Parlament Ewropew huwa proċess politiku importanti biex nizguraw l-aħjar riżultati ta' politika ċittadini. U l-presidenza tagħna wkoll ħad tkun l-aħħar presidenza ta' trio tagħna u nieħu l-opportunità hawnhekk biex nirringrazzja kemm nirringrazzja kemm il-Presidenza Olandiża u dik Slovakka għal eh, xogħol eċċellenti li għamlu. Huma kisbu suċċessi f'ħafna riżultati importanti fil-kummerċ internazzjonali fil-Kunsill u b'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew blan illi fitxu kompromessi f'ħafna dossier importanti b'mod partikolari fuq il-minerali ta' konflitt, eh, fuq it-tortura u u strumenti ta' kummerċ. E, aħna għanna intenzjoni nkomplu f'din id-direzzjoni u nsibu u nfittxu progress fil-Kunsil u ftejim mal-Parlamentu mal-Kunsil fuq dawn id-dossier. Malta prezza l-importanza tal-politika kommerċali u anki il-rabtiet eh, ekonomiċi mal-imsiħba tagħna. Barra minn hekk inħoss il-kummerċ kien anki sors ta' Eh, tkabbir għal Malta. il e kummerċ huwa element essenzjali fl-ekonomiji kollha tal-Istati Membri Ewropej. Fil-fatt, il-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fl-investimenti u fil-kummerċ huma eh, karatterizzati bil-processi eh, kommerċali eh, u bil- relazzjonijiet transkonfinali u barra minn hekk għandna wkoll interess speċjali fl-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs meta wieħed iqis illi dan is-segment tal-ekonomija tagħna huwa importanti ħafna u kritiku. Il-presidenza tagħna ukoll jgħat eh, tieħu l-pożizzjoni tagħha f'mument kritiku eh, eh, għaliex fl-2016 il-futuru għadhem iktar inċert u dejjem ta' sfida. Il-Brexit, il-kummerċ mal-Kanada huma momenti ta' sfida u biex nindirizzaw daw l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet tal-Istat membri jridu jisimaw l-ċittadini Ewropej u jispiegaw il benefiċċi tal-politika kommerċali aħjar waqt li jitkellmu anki fuq il- jisqu kol fuq l-importanza u f'dan ix-xenarju rridu nkunu sensitivi għal dawn l-iżviluppi waqt li niżguraw l-Unjoni Ewropea hija għanda l-istrumenti kollha bil-policies kollha biex ikunu jistgħu eh, e, l-iżvantaġġi. Però fil-opinjoni tagħna rridu nħarsu l-qoddim u rridu niżguraw li l-Unjoni Ewropea tibqa' eh, tibqa' msieħeb globali internazzjonali ewlieni. Kif tajt l-Eurostat, l-Unjoni Ewropea hija kompetitiva kemm fil-prodotti kif ukoll fis-servizzi globalment. L-Unjoni Ewropea tibqa' wkoll investitur net eh, mal-kumplament tad-dinja triljun, l-investimenti huma eh, triljun ta' sal-2015. U l-kommerċ internazjonali huwa importanti ħafna kemm għall-ekonomija, għal-ħolqien ta' impiegi ġodda u anki biex nżommu l-kompetitività globali. U f'dawn l-aħħar snin aħna rajna eh, interess dejjem iktar mill-soċjetà ċivili fuq eh, aspetti tal-politika komerċali. U għal din ir-raġuni rridu nkunu sensittivi għal bżonnijiet u għal l tal-partijiet interessati u għal pubbliku in ġenerali. F'dawn is-sitt xhur aħna se naġixxu bħala brokers onesti fil-Kunsill u aħna se niżguraw eh, approċ kooperativ mal-Parlament Ewropew. Għal daqstant huwa ta' importanza kbira illi flimkien aħna naslu riżultati fil-kummerċ internazzjonali biex kun rilevanti għal ċittadini Ewropej. U f'dan rigward il-presidenza ħat prova iżom il-momentum eh, fil-agenda eh, kommerċali attuali u tkompri tibni fuq il-ħidma tajba li ġa saret fil-imsiħba fit triotano u l-antana għalli nimxu fuq il-oqsma eh, prinċipali tal-kummerċ internazjonali negozjati fuq livelli differenti eh, multilaterali, plurilaterali u anki fid diskussjoni bilaterali. Waqt li naħdmu fuq mandati ġodda l-FDAs u anki nimxu qoddim fuq il-proposti legislativi biex niksbu eh, rizultati bilanċati u ta' beneficju reċiproku. Il-program ta' ħidma f'dawn is-siċur nibda bil-kwestjonijiet multilaterali WTO. Il-presidenza ħatat importanza eh, l-dimensjoni multilaterali tal-kummerċ internazjonali u tagħmel diskussjonijiet fil-Kunsil biex nimxu l-qoddim fid definizjoni tal pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-MC11. Aħna nħossu illi il regola il-sistema ta' regoli multilaterali bazata fuq il-WTO hija l-pedament għal biex ikollna Eh, kummerċ liberu u ġust fuq livell globali. Għal din raġuni rridu niskuraw illi l-Unjoni Ewropea tkun f'pożizzjoni tkompli tikkontribwixxi għad diskussjonijiet fil-WTO fil-impenji u fil-impenji kostruttivi u bħala presidenza aħna nirakomandaw il-Kommissjoni għal għazin faħru l-Kommissjoni għal ruol taħħa importanti f'Nairobi eh, billi prezentat anki proposti ġodda u anki biex timpenja anki eh, membri oħra ta' wto għal proposti. fil kunsil l-Istati membri esprimew interess b'ħafna eh, riżultati possibli u daw inkludu e-commerce, trasparenza, eh, prassi regolamentari tajbin, kummerċ possibbli fil-sostanzi kimiċi biex insemmi xieħut mill-setturi. U il-presidenza ħat foka biex tagħmel iktar progress fuq dan il xol mal kursil biex tiddefinixxi l-approċċ tal-Unjoni Ewropea fuq l-MC11 f'Buenos Aires. U waqt l-Unjoni Ewropea fil- Eh, fil-ħidma tal-Kummissjoni diġa esprimiet interess fil-WTO, il-Kunsel se jkompli jaħdem biex jizgura li kunem bilanċ ġust għad riżultat ambizjuż fil-MC11. Il-riżultat ukoll għandu jirrifletti l-interess tal-Unjoni Ewropea u anki il-bżonnijiet biex jirrifletti anki sensitivita tagħna. Fuq livell plurilaterali, il-TISA il-presidenza tixtieq iżomm l-impenji tal-Kunsill fil-negozjati u mod iktar speċifiku fuq tiża u ega. Eh, u rridu anki nżommu eh, dawn iż-żewġ negozjati li se jiddependu minn varjabili li morru li lem mill-kontroll tal-Unjoni Ewropea. Fuq dak ngħidu x'qasam ma' tiża, in-negozjati se jieħdu pawza naturali biex jippermettu ah, l-amministrazzjoni ġdida fil-Stati Uniti kolla jisir eh, operativi. Aħna nittamaw li negozjati kun jistaw jitkemplu fit-tini nofs l 2017 eh, eh, fuq il- ftejm reċiproku ma tlet prezidenti tiza. U sadattanti nistaw nirriflettu internament minn deċidu fuq il-pozizjoni interna fuq data flows u l-Kunsil edha tistenna għal il-proposta tal-Kummissjoni. Fuq liga waqt li negozjati kienu kważi lesti fl-aħħar ta' sena li għaddit, il-suċess e, e, jisaj dependi mill-volontà uh, um, politika tal-partijiet. E, il-benefiċċji tal-ftejn maħari li neħi tariffi fuq il-prodotti ħodor se jkollu ħafna effetti bħal inizjattiva li għandha tistimula tkabbiru l-impjegi u għandha toħloq anki tfaddila l-konsumaturi u bħala riżultati kollha impatt direttu pożittiv fuq l-ambjent. Barra mlek il-Presidenza tixtieq tkompli eh, tiddiskuti dawn il-negozjati fil-Kunsil biex tiżgura li l-interessi tal-Istati membri f'dawn il-negozjati ikunu verament eh, rispettati. U fuq il-bilaterali x'inhu għaddej bħalissa Aħna nafu l-kemm huma importanti il-kummerċ bilaterali għall-impjegi u għall-tkabir, il-presidenza tixtieq iżżomm diskussjoni mqajma eh, fil-Kunsill eh, fuq dawn in-negozjati, b'mod speċifiku bin-negozjati kommerċali mal-Ġappun, kif inti għad iktar kmini jina nfakkar illi eh, f'Ottubru tal-2012 il-Kunsill stien il kummissjoni biex jikomplu jaħdmu fuq l-FTA mal-Ġappun biex nilħu ftejn politiku sar l-aħħar tal-2016, sfortunatament da ma kienx possibbli. Iż-żewġ partijiet għadhom determinati illi jitemmuħ dan il-ftejim fl-2017, però se jkun hemm bżonn ta' politika qawwija eh, ta' volontà politika qawwija speċjalment minn tal-Ġappuniżi, eh, però da ma jfissirx li aħna se jkollna nissakrifikaw is-sostanza biex naġlu. Anzi, aħna determinati eh, ikolna e, riżultat e, sostanzjali b'livell sostanzjali ta' ambizjoni e, eh, fil-kummerċu, fil fil-investimenti. U dana se jati anki wkoll sinjal qawwi ekonomiku u prova ċara tal-abilità tal-Unjoni Ewropea fuq livell ta' ambizjoni fil-politika kommerċali biex jagħtu anki imbotatura l qudiem għal tkabir ekonomiku għal tal-impigi. B'dan f'dan rigward il-Presidenza Maltija ħat tagħmel ħilieta kollha biex tgħin biex id-diskussjonijiet eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun jimxu l-qoddim u Eh, u għat li nistennew l-approvazzjoni aħna eh, nisħu fuq l-importanza tal-komunikazzjoni effettiva mal-partit interessati, il-komunità kommerċali u soċjetà ċivili. Fuq il-bilaterali, il-presenza Maltija tixtieq tiżgura li jkun hemm diskussjoni fil-Kunsill fuq iżviluppi ta' negozjati ma' ah, ma' imsieħba oħrajn kommerċali daw inkludu Tunizija, Merkusur, mill-Messiku u l-pajjiżi tal-ASEAN fuq eh, l-Istati Uniti u b'mod partikolari TTIP eh, il-sen eh, konsidraw l-istatus ta' dawn ir-relazzjonijiet waqt l-ewwel nofs tal-2017 sissa ma kienx possibbli naslu għal ftehim fuq fuq ftehim ambizjuż bilanċatu li jinkludi kollox mal-Istati Uniti li huwa importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea hija lesta biex tkompli negozjati t-tip mal-Istati mal Uniti li darba li l-Istati Uniti juru illi huma lesti biex ikomplu jagħmlu dawn ir-relazzjoni kommerċali transatlantiċi. U importanti nifmu li l-Unjoni Ewropea mhijiex se taċċetta ftehim kommerċjali mhux bilanċat. <coughs> dan il kommerċ mal-Istati Uniti bħalma anki ma' pajjiżi oħrajn għandu jagħti benefiċċji għall-Unjoni Ewropea kollha kemm Il-presidenza taħdem ukoll fuq il-mandati għan negozjati tal- ftejn kommerċali u modernizzazzjoni ta' mit eżistenti. F'Deċembru tal-2016 il-Kummissjoni prezentat li l-Kunsil proposta għal mandat għal modernizzazzjoni tal-Unjoni doganali bejn l-Unjoni Europea u Turkija. Il-mandati għal negozjati um, anki kommerċali mal-Australja u Nuova Zelanda u anki il modernizzazzjoni tal-ftejm kommerċali Hiles ma' Ċile u dawn se jiġu prezentati minn il kunsill il-Kunsill waqt il-mandat tagħna. Il-Presidenza se tiżgura li jkun hemm skrutinju minnaħa tal-Istati membri fil-Kunsill wara il-proċessi tal-eżerċizzi ta' scoping u anki l-evalwazzjonijiet ta' impatt f'kull każ. Fuq il-Brexit, Mentri il-Brexit għandu implikazzjonijiet iktar wisa mill-daw eh, kummerċali, jena ma nistax nevita li nagħmel referenza illi eh, waqt illi aħna nħossu illi li renju Unit se jimxi bil-artiklu 50 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea qabel Marzu, il-messaġġ ta' 27 stat eh, kapi ta' stat u għalli eh, iridu jimxu u dinija f'kull kas kwistjoni domestika. Fl-aħħar fl-aħħar um, summit e il-27 e membri u malesti jibdew negozjati la darba l-UK jibdew l-artikolu 50. Bekk hemm negozjati, mhux se jkun hemm negozjati qabel notifika mir-Renju Unit u lanqas ma rridu nispekulaw dwar is-sustanza tar relazzjoni fil-ġejjieni mar-Renju Unit. Nhar it-tlieta il-Prim Ministru Theresa May u kol semmit xkienu l-intenzjoni ta' Renju Unit. Jġifiri illi il-Renju Unit se jitla mis-suq wahdini u fakkar illi l-Unjoni Ewropea ta' 27 diġa u rew interess illi il-Renju Unit ikun sieħeb mill-qrib mal-Unjoni Ewropea u bekk allura kolunkwa ftajim li jiġi konkluż mar renju Unit bħala pajjiż terz irid ikun ibbażat fuq bilanċa drittijiet u obbligi u bekk ovvjament ħajkonna xogħol importanti fil-Presidenza fejn ikonna diskussjonijiet fil-Kunsill u mal-Parlament dwar files dossiers ewlenin li huma ta' interess għaż-żewġ istituzzjonijiet Il-Presidenza Maltija se tiffoka partikolarment fuq ir-riforma tat-TDIs, ġifir l-istrumenti ta' difiża tal-kummerċ, inkluż il-modernizzazzjoni tagħhom, kif ukoll metodoloġija ġdida anti-dumping fid-dawl tal-kuntest dejjem jevolvi WTO. Wara aktar minn 30 ta' diskussjoni fih dan il-Kunsill dwar il-modernizzar ta' TDIs, il-prezenza slovakka irnexxila b'suċċess twaqqaf l-istaġnar li kellna f'dan il-fajl u bekk nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzja l-Presidenza Slovakka għad-dedikazzjoni tagħha biex tkun ta' sensara għal kompromess illi fl-aħħar mill-aħħar wassal għal appoġġ maġġoranza fil-Kunsill. Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar modernizzar ta' TDI qed jillilħa ukoll bilanċ delikat fost il-femid differenti li hemm bejn l-Istati membri għalkemm id-diskussjoni fil-Kunsill kien kristallizzat madwar numru sostanzjali ta' kwistjonijiet kontenzjużi, mod partikolari ir-regola tal-lesser duty, ma rriżux ninsew illi kien hemm ukoll appoġġ għal numru oħra ta' kwistjonijiet importanti illi se jagħmlu l-istrumenti tagħna aktar prevedibbli u jkunu aktar ta' benefiċċju għall-operaturi tagħna. Aħna pala konsil tajna u koll attenzjoni partikolari l ruol speċifiku tal-SMEs u għanna u koll premessi u dispozizjoniet addizjonali bilan illi intejbu l-access taħħom għal-informazzjoni u anki fil rigward ta' investigazzjoni ta' anti-dumping u subsidy u l-konsil u prezenza Maltija u mal-esti illi jimpenjaw ruħom bisieħ mal-Parlament Ewropew fin-negozjati ta' trilogu mal-arkim jista' jkunu nilqaw ukoll il-proposta tal-Kommissjoni ta' 9 ta' Novembru tas-sena l-oħra għal metodologija metodoloġija ġdida biex nikkalkulaw id-dumping situazzjonijiet fejn il-kondizjoni tassu ma jkunux fuq qudiem. il komissjoni prezentat l-aspetti ewlenin tal-proposta tagħha l-formazzjoni tal-kummerċ tal-Kunsill ta' Farid Barranin f'Novembru tas-sena l-oħra l-Kunsill għadu qed janalizza din il-proposta fuq livell tal-grupp ta' ħidma. Proposta dwar metodoloġija ġdida hija intiża li tkun neutrali għabbażi tal-pajjiżi u tkun konformita mad kontest tad dinamika ta' WTO. L-għanu li konna u koll livell ekwivalenti għal ħarsin ta' dak li nsibu għall industrija Ewropea għal proposta trid titqis fil-kuntest tal-iskadenza kif tafu f'Deċembru tas sena l-oħra ta' ċertu dispożizzjonijiet fil-protokoll ta' tiżjoni ta' ċina WTO u bekk ċina talbet konsultazzjonijiet ma' l-Unjoni Ewropea li huwa l-ewwel pass fil-proċess ta' soluzzjonijiet ta' tilwin WTO. Bekk il-ħin huwa essenzjali u aktar ma jkonna ftejim malaj ma l-kolleġislaturi iktar ikonna situazzjoni fejn nistgħu neliminaw riski potenzjali. Il-Kunsill beda l-eżami tiegħu tal-proposta u bekk jistenna bħerqa li jisma' il femi tal-Parlament. Pala Presidenza, aħna impenjati biex nindirizzaw dan il-fajl eh, bħeffa li ma bħala u il-presidenza tagħna wkoll se taħdem fuq ir-riforma tar regolament li kontrolla l-esportazzjoni ta' prodotti tal-tip dual use li huwa ta' importanza kbira kemm għall kunsill kif ukoll għall parlament Ewropew. Dan ir-regolament ġie aġġornat fl-2009. Bħalissa qegħdin fi proċess li niddiskutu ir-regolament biex niksbu numru ta' għanijiet. Lan huwa li insaħħu dan ir-regolament nindirizzaw abbużi ta' drittijiet umani u ta' terrorizmu, kwistjonijiet affarijiet li ma jkonċernawx biss e, ċittadini tagħna Ewropej iżda wkoll huma e, ħsibijiet illi insibu anki fuq livell globali u bekk hemm kwistjonijiet oħra li siġu indirizzati taħt ir-riforma ta' dan ir-regolament bħal pereżempju promozzjoni ta' sitwazzjoni globali ndaqs u anki naqsu il-piżijiet amministrattivi għal kumpaniji tagħna partikolarment l-SMEs u minħabba sensitivitajiet li diġa' qegħdin joħorġu mid-diskussjonijiet fejn dan il-Kunsill kif ukoll ir-rwol importanti tal-Parlament Ewropew bħala koleġislatur il-Presidenza Maltija se tkun sensara onesta biex bekk tavvanza il-ħidma fuq dan id-dossier fl-aħħar il-kwistjonijiet orizzontali. Wara il-proċess ta' proporzjoni sita u xaktarx il-qorti se twassal id-deċiżjoni tagħha dwar l-opinjoni tal-firma tal-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore, il-Presidenza ta' Malta se tara illi tiddiskuti fl-imkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill dwar il-mod kif nindirizzaw kwistjonijiet ta' kompetenza għabbażi tal-opinjoni tal-qorti. Umbat għanna diskussjoni dwar proċess ta' approvazzjoni ta' ftehmit ta' kommerċ u daw jinkludu wkoll l-aspett legali, però anki jinkludi l-aspett pratiku. E, L-Avukat Ġenerali tal-Orti fil-Deċembru tas-sena l-oħra ukoll ta' il-femit tagħha tal-bidu u bekk tagħti l-opinjoni dwar dan il-ftehim mal singapur u kif semmejt fir rebija tal-2017 se jkollna l-opinjoni tal-qorti mbagħad ta' bazi ta' din l-opinjoni se jkollna diskussjoni dwar kif għanna nipproċedu u biex bekk nipproċessaw l-approvazzjoni tan negozjati finalizzati. Punt importanti ieħor huwa dan issa sta l komissjoni però anki għall-Istati Membri illi huma iwasslu il-benefiċċji tal ftejim tal-kummerċ li l-intraprizi u anki l soċjetajiet tagħna b'mod ġenerali. Irid ikollna eżerċizzju fejn aħna nispjegaw b'mod aħjar kif il-kummerċ u relevanti għal ċittadini Ewropej. Nikkonkludi billi ngħid illi aħna nqisu illi l-Parlament Ewropew huwa imsieħeb mill-qrib tagħna fil-qasam tal-kummerċ kemm f'termini ta' ftehim tal-kummerċ kif ukoll ir-rwol tiegħu ta' koleġislatur. Aħna rridu naċċertaw illi jkollna kanal miftuħ ta' komunikazzjoni mal-Parlament Ewropew u allura aħna impenjati bisħieħ biex aħna nilħu lantana li nsibu soluzzjonijiet adattati konġuntament għal benefiċċju tal-ekonomija, l-impigi u iċ-ċittadini Ewropej b'mod ġenerali. Grazzi ħafna. Thanks a lot, Minister, for this. Uh, Grazzi ħafna ta' dak il-programm ambizjuż. u Tajjeb tal-Presidenza Malti inauguralek ħafna suċċess u issa nixtieq nistieden il-gruppi politiċi rappresentati hawnhekk f'din l-istituzzjoni bdew bil-Partit Popolari Ewropew bis-Sur Valesa Grazzi ħafna. Sur President, nixtieq insaqsi fuq ir-riforma ta' TDIs. Din hija xi ħaġa li fil-fatt kienet għal-qalbna ħafna hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna adottajna riżoluzzjoni tliet snin ilu ma minna xejn minn dakinhar law fuq it-TDI siva għandna l-approċċ ġenerali tal-Kunsill li kien adottat is-sena li għaddiet. issa nixtieq nkun naf eżattament kif beħsiebkom intom telbu il- li għatfadar fil-konsil biex eh, tmexxu l-qoddim dan id-dossier ta' TDI. Saħna qegħdin nagħmlu dan kollu fid-dawl tal-status tas-suq eh, tal-Ċina u nixtieq id li nsaqsi kif beħsibkom intom telbu il-problemi li żgur ħat affaċċaw f'dan il kontest tad-DDIs. Xi ħaġa oħra fuq l-Ukrajina aħna ħanitkellmu fuq l-introduzzjoni ta' miżuri autonomi għal kummerċ mal-Ukrajina jiena rappresenta l-kumitat tagħna fuq dan il-punt allura nixtin sassi kemm ħattuha priorità lill-Ukrajina fil-programm ta' presidenza tagħkom. Grazzi ħafna sa għandna David Martin għas soċjesi Demokratiċi. Grazzi ħafna. Qed neħu li qed nara Malta fit-tmut ta' tmexxija tal-Kunsill. Naħseb li waħda mill-affarijiet li semmejt huma ċar jista' fuq il-Brexit xtaqt inkun naf. Naf li intu tistax tgħidilna fid-dettal iżda nixtieq nkun naf jekk il-pożizzjoni tal-Kunsill hijiex illi nippruvaw ikollna fuq livell parallel mal-artiklu 50, ma' negozjat tal-artiklu 50 fl-istess ħin ġifiri li konna ftehim kummerċjali mar Renju Uniti nkella wara jiena naħseb li wara referendum xorta waħda jisna ma nafux jekk il-pakkett kummerċjali u parti minn negozjati li ħajsiru għabbażi tal- eh, ftejn għabbażi tal-artiklu 50 jew nkella xi ħaġa separata. Parti minn hekk ir-Renju Unit kien qiegħed jitkellem fuq illi ikonna ftejm kummerċjali mal awstralja mal istati Uniti kif ukoll ma' pajjiżi msieħ oħra internazzjonali. Mela aħna naħsbu li hemm ċertu stati membri ma jistgħux jiffirmaw dawn il ftejjin fuq baż individwali. Aħna nistgħu nirnegozjaw u niffirmaw mill-ġurnata wara li aħna noħorġu bl-Unjoni Ewropea. Theresa May qalet illi fil-fatt aħna ħankomplu jkollna parti sieħa iżda fl-istess rridu irridu wkoll niftakru li hemm ċertu obbligi marbutin mal-fatt li inti tkun membru tal-Unjoni Ewropea u wieħed mill-affarijiet huwa li aħna ma ndajfux il-pożizzjoni tan-negozjati tal-Unjoni Ewropea. Mela, jekk nidbijat mill-punt tal-Brexit, naħseb li nista' ngħid ukoll li inti tkellimt fit-tul ukoll fuq dan li ħanejt, sa nixtieq naf jekk il-Kunsill taħsibx illi il-kollas ta' TPP u ix opportunità għalina minħabba li tħarsu li il pajizi ta' TPP tkun tistaw taraw li aħna dal ħodu approvajna l fejn ta' sita mal-Kanada, il-Singapur, il-Vietnam diġa bdejna negozjati maħħom, ħana għetni negozjaw kol mal-Ġappun, Australia fil-fatt għanna kuntatt mal-pajizi kollha ta' tpp ma tasbux li din hija opportunità, jiena mhux qed ngħid dan b'mod opportunist, ma tasbux li issa wasal il-waqt li mmexxu l qudiem dawn negozjati minħabba illi issa illi l-Amerika qiegħda tabbanduna ċertu msieħba kummerċjali nasib l-importanti li aħna nidħlu u ikonna kuntatt magħhom mill-ewwel ħalli nkun nistgħu navvanzaw kemm jista' jkun malar dawn il negozjat minħabba l-kuntest internazzjonali. U brabta ma dan nixtieq ngħid illi jiena nittama illi inti fissam il-Presidenza Maltija kollok l-opportunità li aħna flimkien nistidnu Singapur sabiex nirratifikaw il- il-ftejim. U naħseb li jekk eh, nikkonkludu s-sita tal ftejim ta' Singapore, intom pala residenza tkunu verament il-ħaqtu ħafna njiet importanti iktar minn presidenzi oħrajn. Jina naqbel ma' kollegi oħrajn li hemm bżonn li nirriflettu daqsxejn ukoll fuq dak li ntqal u ħajntqal mill-qorti rridu u koll nimxu skont il-parir tal-Avukat Ġenerali minħabba li dan jifisser illi ħajkun hemm ukoll konsegwenzi għal kummerċ. U punt ieħor li inti semmejt ukoll jiena naħseb li aħna rridu nirriflettu daqsxejn issa nieħdu pawża li naraw l-Amerika x'tib ta' pożizzjoni ħajkollu. Inti taħseb illi ħajkun hemm il-LGA u l-ftejn fuq il-Green Goods li xorta ħajsir mal-imsieħba l-oħrajn jew taħsbu li għandna kompromiss s-Stati Uniti. Grazzi ħafna s fissem il-grupp tal-liberali għanna l-Onorevol Xake. Grazzi ħafna, Sur Ministru, ringrazzjak ħafna affarijiet intqalu u jiena ma kontx qed nistenna xejn inqas minħabba li aħna mill-pajjiżi żgħar jiena mill-Olanda wkoll dejjem irridu nkun iktar ambizzjużi. Iżda tnieħu gost ħafna li hemm ħafna ex-membri tal-Parlament Ewropew fil-Gvern Malti bħalissa, allura qed nistenna li ħajkun hemm kooperazzjoni tajba bejn il-Kunsill u l-Parlament anke issa f'dawn il-jiem ta' diffikultajiet li qegħdin nesperjenzaw. Nixtieq li nkun naf daqsxejn iktar fuq il-sibijiet tiegħek dwar id-dinamika fiħdan il-Kunsill fuq il-mandat ċar għan-negozjati kif ukoll fuq l-impenn illi qed jittieħed għal negozjati li diġà bdew Jina naħseb li huwa importanti ħafna u li nsibu mod ta' kif nagħmlu kuntatt mal-ċittadini u naraw li nsibu metodi ġodda ta' kuntatt ħalli bekk ikollna iktar leġitimità ta' xogħol tagħna minħabba li aħna din naraw ċittadini ta' din saqsu iktar mistoqsijiet qed ikun iktar kritiċi għadin jitolbu għal iktar aċċess għall informazzjoni Inti semmejt ukoll li bħalissa nesperjenzaw ċertu problemi fi żminijietna, speċjalment jiena tnaħseb fuq tmexxija l-ġita tal-Istati Uniti li diġà ħadu passi sabiex ibidlu l-aġenda kummerċjali tagħhom David Martin ukoll għal-raġunijiet ovvi saqsik fuq il-Brexit li fuqa ukoll għandna ħafna dubi. Nixtieq inkun naf allura min-naħa tiegħek. Inti x'taħseb li ħajsef fil-Kunsill il-Kunsill lest li jkopera sabiex jelb dawn il-problemi u jieħu fideh il-rwol ta' tmexxija, aħna nasbu li veru li għanna fra problem, però jekk aħna namlu affarijiet kif suppost, nistgħu nibdlu dawn il-problemi kollha f'opportunità, speċjalment anke fil-kuntest tal-negozjati mal-Ġappun, mal-Kanada u mal-Merkosur kollu. Jiena nixtieq illi aħna nkunu minn ta' qudiem billi aħna nkunu qed insaħħu sistema multilaterali għabbażi tas-sistemi u regoli tagħna minkejja li hemm ħaddieħor illi forsi qed jieħdu pass lura mhux il qudiem Ġifri nixtieqek li titkellem daqsxejn iktar fuq id-dinamika fih dan il-Kunsill u fuq l li ħajkonna bżonn matul il-jiem li ġejjin. Aħna din nitkellmu wkoll fuq il- bil-sanzjoniet fuq Russja li aħna ħankompru nestendu l-validità tagħhom din xi ħaġa li mhux dejjem aħna xtaqna illi naraw iżda naraw illi hemm nuqqas saqda fuq wkoll fil-Kunsill nixtieq kieku illi tajli ftit iktar fuq id-dinamika li qed tantiġipa li jkun hemm fil-Kunsill nittama li nkun nistgħu naħdmu flimkien anke fuq dawn il-punti ħalli bekk nkunu Ewropa iktar b'saħħitha dawn iż-żminijiet diffiċli. Grazzi ħafna sa fisem il-Gwe għandna is-Sur Schultz. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna Ministru għal dik introduzzjoni komprensiva ħafna tal-programm tal-Presidenza Maltija. Jena għandu ngħid illi inti qed tħossok ħafna li għandek ir-responsabilità ta' dan il-portafol tal-kummerċ u jiena qed nara li fuq livell ġenerali l-Presidenza Maltija tixtieq tifoka ħafna iktar fuq is-sigurtà. Fuq il-rabta ta' bejn is-sigurtà u kull aspett illi jista' jaffettwa l-Istati Membri Allura, intom ħabba li t-tilet prezidenza ta' trio, diġa għedin tkopru ħafna punti oħrajn u kopirajtu kollan anka mill prezidenzi ta' qabilkom. Issa, naħseb illi irġidu naħsbu fuq il-kummerċ internazzjonali, fuq il-politika internazzjonali tal-kummerċ. Kif nistaw infasluha mill-ġdid minħabba il-problemi li aħna qegħdin naffaċċaw. <laughs> U il-President Trump l-Stati Uniti. U allura nixtieq insaqsik, it-titep mhuwiex kopert, mhux qed issemmu fil-programm tagħkom. Dan huwa minħabba iċ-ċirkustanzi oġġettivi illi tiġalukom tirrealizzaw illi aħna maħniex kapaċi li nkomplu b'dawn negozjati illi dawn negozjati nbidlu l-om direzzjoni jew nkella qegħdin tarfu li il-negozjati li kellna sissa fuq TTIP e fallew. U nixtin sassik fuq xi ħaġa oħra il-Presidenza Maltija ħat ipprova tqarreb il-Kummissjoni, il-Kunsill sabiex jiddiskutu b'mod kostruttiv u responsabbli metodi ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw il-kwistjonijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-deċiżjoni fuq il-każ ta' Singapore. U t-semmitu l-qorti u kol tista tkun daċxin iktar speċifiku fuq dan u għet naraw l-President diġa beħsibu juża il-martel biex jaqtel il-mikrofonu jiena nixtin saqsi allura kif inti taħseb li aħna nistgħu kun iktar trasparenti għal iċ-ċittadini jkunu jistgħu jifmu aħjar ma' min aħna ninnegozjaw u għalli ma' għan. Minħabba li dawn huma il-kundizzjonijiet ewlenin ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu il-pass li jmiss il qudiem ħalli nfasslu negozjati kummerċjali. Grazzi ħafna. Fissa fissa li titi għanna Sur Borelli. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Ministru, jiena bħala rapporter dwar il-modernizzazzjoni tal-Unjoni doganali u tisħiħ ta' relazzjonijiet kummerċjali ma' Turkija nixtieq nixbitlek l-attenzjoni fuq dawn l-affarijiet fil-fatt. Il-komplessità li għandu dan is-suġġett anke fil-kontest internazzjonali u istituzzjonali fit-Turkija naħseb illi jiftin najnejna l-koll. Il-Komissjon diġa adottat il-mandat ta' negozjati u l-Kunsil Ewropew ħa pożizzjoni wkoll fuq ir-relazzjoni ġenerali mat-Turkija. Dan il-kontest naħseb li importanti li l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu maqodin fuq dan il-punt ħalli konna pożizzjoni waħda ħalli l-Unjoni Ewropea kollha pożizzjoni waħda u koerenti ħalli bekk nisimgħu l xulxin u taħseb il illi eh, sabiex u koll interpreta s-sib tal-kollegi tiegħi nixtieq ngħidlek li sabiex titlob il-Kunsill ħalli jistenna deċiżjoni li ħad fil-plenarja dwar din il kwissjoni qabel ma tikkonkludu il-finalizzazzjoni ta' dan il-mandat. Jiena naħseb li jekk il-Kunsill jagħmel hekk juri li verament jixtieq li jkun hemm kooperazzjoni interistituzzjonali u messaġġ ta' trasparenza għall-interlokuturi tagħna. Grazzi, l-aħħar sta żgur mhux l-inqas għandna sur Kelly. Grazzi ħafna sur President u grazzi wkoll lilek Aziz Ministru tal-li inti preżentajt il-programm tal-Presidenza Maltija. U aħna wieħed mill-pajjiżi żgħar ukoll li kellna l-Presidenza Bosta Dravi u naf il-pajjiżi żgħar ukoll jistgħu jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. U jiena verament għawajt qalbi wara l-prezentazzjoni u diskors tajjeb ħafna tal-Prim Ministru Muscat il-ġimgħa li għaddiet. Wieħed mill-għanijiet li semmew kien li għaċ-ċittadini Ewropej huma jibdew ħossu li dan huwa rilevanti dak li qed nagħmlu aħna fil-kuntest tal-FTAs tal-ftehim ta' kummerċ ħieles u dan naħseb li jasal verament fuqtu minħabba li qed naraw li hemm ħafna movimenti popolari kontra il-kummerċ ħieles u dawn il-negozjati fil-mezzi ta' xandiri. aħna qegħdin naraw ukoll il-kummerċ ħieles qed tkun isa reklamata bħala mossa illi ħatwassal għal telf ta' postijiet ta' xogħol u mhux li aħna niggwadanjaw. Iżda importanti li aħna nikkomunikaw il-fatti liċ ċittadini U nieħu gost li intom qegħdin tieħdu dan il an bħal wieħed mill-punti li intom taħdmu fuqhom. Nixtieq nkun nafu anke fuq il-movement ġdid tal-FTAs, Sur Martin ukoll tkellem fuq l-opportunitajiet fil-kuntest tal-situazzjoni li għanna bħalissa mal-Istati Uniti u l fat li l-President Trump waqqaf it-TTIP. Nasib li dan huwa kumment verament importanti li tressaq Sur Martin li rridu niddiskutu. Issa dwar TTIP, jiena naħseb illi ikun tajjeb illi aħna wara li smajna dak li kellu xiet il-President Trump għanna nejdu ejja nipposponu dan il ftejm sa wara il-President Trump u ma naħlux ħin u ta' parsi namlu ta' birruħna li dawn negozjati ħajwaslu għal riżultat Rizultat konkret, għanna ħafna affarijiet oħra x'nistgħu nagħmlu u ngħidu li għalissa ħaniqfu nwaqfu negozjati ta' TTIP mhux b'mod definittiv iżda u apparti minn hekk nixtieq ngħid ukoll illi jiena nixtieq illi ngħid li na favur li inti kollok l-opportunità illi fil fat nkun nistgħu nikkonkludu il-Vietnam, il-ftejm tal-Vietnam u Singapore, nasab li dan ikun ta' unur għal-Presidenza Zara bħal Malta u nasab li tkun xi ħaġa xirqa wkoll. Grazzi ħafna, Mr. Kelly, Ministru Kjerġbok. Thanks, Bernd. Um, I believe... Grazzi ħafna, Bernd, jina naħseb illi nista' nwieġeb u nikkumenta fuq ħafna mill-interventi u naqsamhom fi gruppi differenti. Skont is-suġġett, mela, bħala nota ġenerali naħseb li huwa importanti nifukaw fuq il-fatt li l-Presidenza Maltija taħseb illi aġenda kummerċjali li fl-aħħar mill-aħħar ikolla lan illi toħloq iktar postijiet ta' xogħol ta' kwalità, iktar xogħol u iktar tkabbir ekonomiku. Dan huwa lantana, ġifieri dak kollu li ma jaqbilx ma dan il-momentu m'għandniex bżonnu. Minħabba li dan ħajkun l-ar lan tagħna u li niġifieri li aħna naraw li l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna, kwalità tal-għejxin tkun aħjar. Jiġifieri naħseb li hija xi ħaġa li aħna nistgħu nifhmuha li f'ċertu każijiet aħna ħajkollna nistennew li tittieħed azzjoni konkreta min-naħa ta' partijiet terza jew kellha min-naħa ta' msiba oħrajn. Bħal pereżempju eżempju bħalissa aħna qegħdin fl-istadju nistennew Id-deċiżjoni għandu titieħed dwar is-sita u l-votazzjoni li saret dal-għodu għek f'dan il-kumitat kienet xi ħaġa verament sirja għalina sabiex aħna navvanza fuq is-sita sa kultant is-sinjali nkunu ġejjin mill-partijiet terzi oħrajn bħal fil-kontest tat-tisa tat-TTIP. U anka f'ħafna każijiet oħrajn, iżda l-Presidenza Maltija temmen li l-politika kummerċjal tal-Unjoni Ewropea m'għandix tkun ċaġa li ddajjef il-pozizjoni tagħna dawn il-ftejn kummerċjali huwa sabiex aħna nimmodernizzaw l-standards kummerċali tagħna u dan il-ftehim wara snin sħaħ ta' negozjati minn ta' kummissjoni, konsultazzjoni mas soċjetà ċivili mal-Kunsill kif ukoll pożizzjonijiet speċifiċi u opinjonijiet li nħarġu mill-Parlament Ewropew, naħseb ħalqu sinerġija li tista' twassal l-adozzjoni ta' ċertu deċiżjonijiet bejn il-Parlament Kunsill u Kummissjoni. Din hija xi ħaġa importanti ħalli bekk li il-politika kummerċjali ambizzjuża ma tkunx qed wassala tidjif tal-standards tagħna li huma lin ħafna fl-Unjoni Ewropea aħna evalwajna mill-ġdid l-istrateġija għabbażi tal-komunikazzjoni ta' Trade for All li kienet komunikazzjoni li kienet appoġġata mill-Kunsill f'Novembru tas-sena 2015. Is-Sur Valeza tkellem ukoll fuq it-TDI, fuq ċ-Ċina u fuq l-Ukrajna. Jiena naħseb illi Wara iktar minn tliet snin ta' diskussjoni fil-Kunsill dwar il-modernizzazzjoni tal-istrumenti tad-difiża tal-kummerċ, naħseb illi matul il-Presidenza Slovakka nistgħu naraw illi grazzi għall ħidma tagħhom aħna tneħħejna l-istaġnar li kellna fuq din id-diskussjoni jiena naħseb li l-modernizzazzjoni ta' TDIs hija proposta tal-Kummissjoni li hija bilanċata, bilanċ bejn l-opinjoni differenti ħafna tal-Istati Membri u hija ma ninsewx ukoll li kien hemm ħafna ħafna appoġġ fuq numru ta' kwistjonijiet importanti ħafna illi jagħmlu l-istrumenti tagħna ħafna iktar pożittivi u li jistgħu jagħtu vantaġġ lill-operaturi tagħna. Il-Kunsill flimkien mal-Presidenza Maltija salesti illi jaħdmu ħafna iktar mal-Parlament Ewropew matul in-negozjati ta' trilogu u dan ħajibdew mill-iktar fis possibbli dwar metodoloġija l-ġdida għal kalkolu tal-dumping u tal-MES tal-istatus tal-ekonomija tas-suq tal-ċina aħna minħat tal-Konsil nilqaw il-proposti ta' metodologija ġdida, naħseb il-prezentazzjoni tal-Konsil hija ta' rilevanza kbira minħabba li l-iktar punt importanti tal-proposta huma interessanti ħafna dan il-metodu ġdid għandu l-għandi jkun neutrali fuq livell tal-pajjiżi u li jżomm l-kuntest u l-qafas tal WTO u dan irrid ikun interpretat ukoll skont dak li ġara f'Diċembru. Hekk kif qalu ċina bżonn li jkun hemm konsultazzjoni mal-Unjoni Ewropea, l-Kunsill diġà beda bl-analiżi tal-proposta waħna qegħdin nistennew bil-ħerqa ħalli naraw x'ħad tkun l-opinjoni finali tal-Parlament Ewropew. Aħna nerġgħu ngħidu nisqu fuq il-fatt li kontenti bl-ewwel skambju ta' opinjonijiet li kellkom dal-għodu fil-kumitat inta u bħala presidenza aħna ħanieħdu npensa biex dan id-dossier naħmu fuq mill-iktar fiż possibbli u kif eh, intom tal tal-muni illi eh, fil-fatt hemm bżonn li nieħdu azzjoni F'waqta u mandew mhux l-affarijiet aħna nafu li ċina huwa l-iktar imsieħeb importanti wara Stati Uniti u wieħed mill-ikbar imsieħba kummerċjali għall-Unjoni Ewropea. Għalhekk kien hemm ħafna stati membri li kellhom ħafna ftehim bilaterali wkoll maċ-Ċina u issa li qed inkomplu naħdmu fil-metodoloġija tal-antidumping, il-proposta wkoll ħad tkun qiegħda tikkonsidra approċċ bilanċat u ġust li tkun tista' tikkonsidra wkoll relazzjoni tajba mal-partijiet terzi u protezzjoni tajba tajba wkoll kontra l-protezzjoni kontra kompetizzjoni mhix ġusta. Naturalment dwar is-Singapore aħna il-kol kemm aħna eċitati ħafna u qed nistennew bil-ħerqa dan din is-sentenza minħata tal-qorti. Il-Kunsill dejjem kien jgħid jisħaq fuq il-fatt li ftehim ta' kummerċ komprensiv li jmorru lilin mill kompetenzi konġunti tal-Unjoni Ewropea għandhom forsi jkunu iffirmati bħala ftejjem imħallat il-Presidenza Maltija tixtieq taqgħod flimkien lil partijiet interessati kollha, l-Kunsill, l-Kummissjoni, l-Stati Membri ħalli b'mod kostruttiv niddiskutu kif nistgħu nsibu soluzzjoni għal mod ta' kif nistgħu nikkonkludu ftehim bilqas problemi u xkiel. L-iktar iktar ma nkunu trasparenti flimkien biżovi ċittadini tagħna, iktar ma nkunu trasparenti anke mal-imsieħba kummerċjali, naħseb li jkun aħjar lina aħna bħala pajjiżi sar nistgħu nkunu iktar trasparenti minn pajjiżi kbar iżda aħna fissem il-Kunsill issa nixtiequ ngħaddu dan il-messaġġ fissem il-Kunsill huma l-istati membri qegħdin jagħtuna l-mandat li aħna ninnegozjaw fissem l-istati membri. David, inti semmejt ukoll fuq Brexit u l-artiklu 50. Ħan prova nikkonkludi wkoll fuq dan. Il-punt iżda it-TPP naturalment ma nasibx li nista' niddikjera illi waftejim illi madux validu l awstralja u New Zealand diġà qalu li ħajkon ftehim ta' bil-differenza ta' pajjiż nieqes. Sa nafu li Trump firma ċertu ordnijiet eżekuttivi u mingħajr ma eh, aħna nkomplu naħdmu u nemlu biss dan il-messaġġ ta' Amerika Industrijali jiena naħseb li naqbel ma dak li ntqal non-river xake u s-sur Schultz din hija verament opportunità għalina bħala Ewropej biex inkomplu għaddejn l-qoddim bil-negozjati mal-pajizi terzi. Nishtiq natikom eżempju, per eżempju l-Ġappun. Il-Ġappun aħna miegħu Uwa, rajna li l-om negozja ma l-Stati Uniti għal dan l-ħar sitt snin. Tistaw timmaġinaw l-ammont ta' emendi leġislativi li huma implementaw biex il u huma ħajkunu l-esti li jistennew iktar, ħajkunu l-esti li jinnegozjaw iktar mill-emendi leġislativi tagħhom interni Ġifiri iva, veru illi u għal-vantaċ tana għek fl-Unjoni Ewropea li aħna għanna nipruvaw naġru kem jista' jkun dawn il-negozjati. Anka, eżempju, jħorru għal-Messiku li sofra darbtejn minħabba l-amministrazzjoni ta' Trump minħabba t-titib kif ukoll minn perspettivi oħrajn ġifiri jista' jkun hemm approach differenti anka minn ħatana vizavi il-Messiku. L-impatt politiku tal-Liga u tat-Tisa aħna nixtiequ li nkomplu nirċievu aġġornamenti fuq pożizzjonijiet tal-membri kollha tal-IGE, aħna nixtiequ nsibu soluzzjonijiet li huma aċċettabbli minn kulħadd u l-Unjoni Ewropea kellha ċertu punti sensittivi ħafna meta mqabblin mal-msiba l-oħra importanti f'dan il-negozjati. Fuq eh, roti rotu koll ġifiri aħna kena u tariff tarif li tneħew fuq ċertu prodotti sensittivi u nishtiju nil ftehim li għacċettabli minn kulħadd. Dwar it tiza, ftej importanti ħafna ġejjin. tagħna l-Presidenza Maltija taħseb illi ftejim fuq is-servizzi jista' verament jibdel il-gazz tal-WTO illi issa għandu iktar minn 20 sena u naħseb li dan jista' jkun ta' benefiċċju għal flussi kummerċjali fil-seklu 21 u jekk il-ftejjim ikun ħajibda verament il-gets, naħseb li s-sustanza għandha tkun ta' iktar importanza milli il-fat li aħna rridu naġlu kemm jista' jkun bin-negozjati, rridu nippruvaw nsibu wkoll opportunitajiet ġodda fl-istess nagħmlu salvagwardja tal-interessi tagħna. Il-kummerċ u l-iżvilupp kienu kol suġġett li semma fil-kummenti li smajna. Ix-xogħol matul Presidenza Matija ħajfoka fuq il-kummerċ u l-iżvilupp ukoll, aħna rridu nirrevedu il-GSP, ġifiri il-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi, aħna nixtiequ li nagħmlu progress ukoll fuq il-ftejjim ta' subijiet ekonomiċi, aħna għandna wkoll ċertu xogħol illi ħajkun propju fuq livell tal-pajjiżi msiba u anke ma' ċittadini aħna nixtiequ li jkollna iktar diskussjoni ħalli naraw kif il-ftejjim kummerċjali jista' jwassal għal iktar benefiċċja ċittadini minħabba li aħna nafu li l-kummerċ internazzjonali jista' jwassal għal benefiċċji tal-kumpaniji Ewropej ħalibek ikun hemm livell ta' ixin aħjar għaċ-ċittadini tagħna u iktar xogħol għaċ-ċittadini tagħna u dan għandu jkun akkumpanjat billi jkollna miżuri ħallibek permezz tagħhom aħna nindirizzaw ċertu nuqqasijiet li l-kummerċ jista' joħloq anke fuq il-livell tal-Istati Membri. Il-qasam edukattiv ukoll f'kuntest l-innovazzjoni, riċerka, svilupp dawn huma kollha affarijiet li aħna nixtiequ li nżommu f'moħħna anke meta qed nindirizzaw il-flus ħieles tal-kummerċ internazzjonali u aħna rridu niskuraw ukoll li politika kummerċjali tagħna tirrifletti l-valuri tagħna aħna nixtiequ li nżommu nisalvagward il-standards għoljin tagħna fil-kuntest tas-saħħa, drittijiet ċivili, protezzjoni u kura tas saħħa u protezzjoni industrijali, jiena naħseb li l-Brexit u huwa punt importanti ħafna li rridu nikkonsidraw. David, inti żgur tista' tallimni xi ħaġa naf li eh, politika kummerċjali komuni hemm ċertu obbligi wkoll illi huma bbażati fuq trattati li kollha firmajna il-Prim Ministru May ħassur l-Ċina, l-Istati Uniti, hemm bosta diskussjonijiet li bħalissa għaddejjin minn mexjin minn Boris finkim mal-pajjiżi eh, oħrajn iżda aħna għadna għaddejn bin-negozjati ma' dawn l-istess pajjiżi. Jiġifieri jiena tinkun onest ma'kom, jiena sempliċement nistqar dak illi qed jiġri palissa. Ġifiri naħseb illi meta ħansibu soluzzjoni għal artiklu 50, għal-negozjata bazz dal-artiklu 50, għanna mbatt nkun nistaw finalizzaw il-pozizjoni tagħna fuq il-ftehim kummerċjali naħseb. Oh, Turkey? Yeah. Iva fuq it-Turkija naħseb li fuq turkija u l-Vjetnam aħna rridu nistennew li l-qorti tieħu deċiżjoni fil-rebbija ħajkun hemm bosta kwistjonijiet oħrajn illi m'għandhomx neċessarjament x'jaqsmu mal-parametri la tal-kummerċ u laqqas ta' dan il-kumitat li ħajkunu parti importanti mill-bilanċ tal-Unjoni Ewropea ħalli bekk nżommu dan il-bilanċ bejn il-valuri ta' kummerċ ħieles li aħna nemnu ħafna fihom dawn il-valuri u fil-kummerċ ħieles ħalli bekk ikonna politika kummerċjali li tkun bilanċjata bl-istess jien fis-salvakwardja tal-drittijiet tal-bniedem valuri oħrajn. Grazzi ħafna. Once again, thank you. Għaddar boħra grazzi, Ministru. aħna fuq inna naqblu miegħek aħna biex nirsolvu l isfidi li għanna qoddimna, inti semmejt ħafna minn dawn l isfidi u nistaw u tista torbot fuq l-appoċ tagħna. U naħdmu flimkien biex immexxu l-Ewropa l qudiem Grazzi ħafna.